żewġ għandi żewġ punti xin ħabbar l-ewwel kienem kien hemm xi eh, tħassib fuq il-24 sija skadenza tal-Komitat tal-Ġdina tal-Komitat ta' Ġuri fil-tuħ tal-sejans tal-plenarja li ma jkunx hemm qatt delegati u dan skont 56 eh, tal tar-regolamentazzjoni dan ġie publikat eh, bit-tekst adottat fl-erba' il-5